vous avez rappelé avec force euh, les valeurs de l'Union. Sur President, inti semmejt il-kwistjoni tal-valuri Ewropej, il-kriżi umanitarja fl-Ungarija li hemm bħalissa, lura jiena nixtieq il-ressa pożizzjoni qudiem il-konferenza tal-presidenti qudiem il-buro dwar il-karozzi li ntużaw il-Parlament Ewropew naħseb li għandhom jintbatu l-Unkerija sabiex jinġabru dawn ir-refuġjati ħalli bekk aħna nibatu messaġġ lil Sur Orban ħalli ngħidu li aħna fil-fatt nixtiequ ngħinu l-refuġjati l-karozzi li nużaw aħna fil-Parlament Ewropew qed inpoġġhom a dispożizzjoni tar-refuġjati. Grazzi ta' dan is-suġġeriment. Il-Kumitat Legali fil laqata ta' 13 ta' Lulju fil-fatt propona il-nomina ta' Edward Cesak u l-mandat jew